Dan il-mod niprovdu għal dawn il-pjanijiet annwali u aħna qed nistennew ħerqanin biex naħdmu dan flimkien mal-Parlament Ewropew. Grazzi. Id-diskussjoni hija magħluqa. Issa, skont l-aġenda għaw l-istqarrija tal-Viċi President tal-Kummissjoni ġifiri rappreżentanta Olja tal-Unjoni għall affarijiet Baranin fuq il-politika u ta' sigurtà għall-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku. Ir-rappreżentant tal-Viċi President nagħti il kelma lill-Kummissarju Fule. Madam uh... Signora President, Membri onorevoli, l-Unjoni Ewropea qed iżid il-kontribut tagħha lill-kooperazzjoni fl-Artiku. Jina lek kontent li jett nitkellem l-Parlament illum fisem il-rappresentant olja tal-Vice President Signora Ashton dwar il-politika dwar l-artiku tal-Unjoni Ewropea wara l-adozzjoni tal-komunikazzjoni konġunta tal-Komissjoni u tal-rappresentant ta' olja eh, f'Ġunju li għadda. Il-progress li sar kien wieħed sostanzjali. Fl-aħħar 10 snin saru l-ikbar sponsor tal-riċerka fl-arkittu. Kontribuzzjoni ta' 20 miljon euro kull sena barra minnek pala parti mill-finanzjar transkonfinali u reġjonali l-Unjoni Ewropea res et iżjed minn 1 biljun euro fil-izvilupp ekonomiku għall-izvilupp ekonomiku mill-Groenlandja għal-Russja jekk iżid il-kontribuzzjoni bilaterali tal-Istati membri, dik iċ-ċifra titla għal kważi 2 biljun euro. Il-passi li jmiss illi qed nippjanawhom se jfissru li l-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni mal-Artiku se jkun iżjed se jkollha iżjed tifsira. Il-fokus tal-politika tagħna se tifoka fuq tliet komponenti ewlenin. Komponenti ewlenin, l-arfin, ir-responsabilità u l-ingaġġ tagħna. nibdew bl-arfin l-Unjoni Ewropea eh, permezz tal-programm tagħha l-Orizzont ġdid tal-2020 se jistabilixxi rabtiet iżjed mill-viċin ma' riċerkaturi minn pajjiżi terzi. Et nistudjaw il-possibilità li noħol u ċentru ta' informazzjoni tal-Arktiku għall-Europa. Issa responsabilta. Irridu naħdmu mal imsieba tagħna fl-Arktiku u anke mas-settur privat biex niżviluppaw teknoloġiji li huma ta' ftit riskju u li ma jniġsux Dawna jistaw jintużaw mill-industriji estrattivi u anki mill-industrija tal-tbaħħir u fl-axħar rigward tal-ingaċ. Et nżidu, et ikonna eżjed dialogu mal-istati fl-Arktiku u anki ma' kol minnu interessat. Il-Komissjoni se tkompli eh, timpenja ruħa u eh, iżid il-diskussjonijiet mal-gruppi indiġeni fl-Arktiku biex nsibu modi biex naħnu fl-imkien f'ħafna qosma se organizzaw il-dialogu indiġeni fl-Arktiku din il-laqa fil-xur li ġejjin. Deċiżjoni importanti fil kwad tal-applikazzjoni ehm, tal-Unjoni Ewropea tal-istatus tal osservatur se jsir ix-xar id-dieħel minn 8 stati fl-Artiku illi jiformaw il konsil tal-Arkitu. Dan huwa l-forum Ewlieni Internazzjonali dwar dan kwestjonijiet aħna nafdaw li l-membri fil-Konsil tal-Agrikoltiku se jasal għal deċiżjonijiet ġusti fej jarfu il-kontribuzzjoni sinifikanti tal-Unjoni Ewropea u bekk nisaw naslu għal xogħol tal-Konsil. Bekk jiena nisab grat għal-Parlament Ewropew għall-appoġġ minn kull partit hawnhekk għal din l-applikazzjoni. Għandina konkludi billi ngħid li kull ma nagħmlu hemm ħaġa waħda li għandna nagħmlu għall-artiku u dan huwa li naħdmu mal-imsieħba internazzjonali tagħna biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima u biex nillimitaw it-temperatura tal-globali ehm, zidiet f'din temperatura l-inqas minn 2 gradi Celsius. Grazzi, ħafna. Issa il-kelma l-kellima tal-gruppi kolleġi għal-PPE l-Onorevoli Galler, zoċ minuti u nofs, grazzi. Frau Presidentin, ich danke Ihnen als Bericht. Grazzi. Sir, Signora President, jiena nixtieq nirringrazzjak pala rapporter fuq il-dan il rapport u l-komissarju anki grazzi l-komissjoni għaxol taħħom u anki għal dikjarazzjoni dwar l-impenn tal-Unjoni Ewropea u l-punti ta' priorità f'rigward tal-interess um, tagħna. Jiena li ngħid li eh, eh, ma naqbilx mal-approċ realistiku wiz fil-ftin dikjerazzjoni nixtieq nikkumenta dwar xi punti speċifiċi. Maħniex qed ikonna din diskussjoni bl-addoċ illum iżda minħabba d-diskussjoni tal-Ministri fil-15 ta' Mejju bħala osservaturi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li nista' nisprimi l-opinjoni tal-PPE kollha kollu kemmu minħabba l-fatti li kien hemm iż-żieda fil-interess politiku u ekonomiku fil arkitiku fl-aħħar sentejn. Naħseb li mhuwiex biżejjed li nżommu mal-impenni li għandna sissa, iżda għandna niżviluppaw ħiżjed Eh, eh, fl-interess tal-Europa għanna neħdu passi eh, prattiċi bħal per eżempju nizguraw l-access ta' risorsi u anki fil-gwar tal-rotot tal-bahir. L-istatus tal-osservatur permanenti fil-Konsil tal-Arkitu u importanti għanna bżon ta' passi iżjed prattiċi fil-IM u l-IMO jew l-autoritajiet internazjonali kollha Jiena qed nistenna li l komissjoni tressa politika koordinata fil rigward tal-Artiku speċjalment fejn l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi fil rigward tar-riċerka l-investiment u bis-suq tagħha u tagħmel kontribuzzjoni pożittiva pala eh, imsieħeb um, pożittiv pal Norveġa um, urrid li irrid ikun hemm bilanċ sostenibbli bejn il-bejn iż-żewġ naħat. Uh, Nasab li jem kontribut fuq dak li għanna nil-kontribuċu pala l-Unjoni Ewropea u l-imsieħba minnaħta fuq tal-Europa jisaw jajduna dwar dan. Kenna dialogu dwar l-aktiku mal-Izlanda u naprezza dan il-biraħ il-President tal-Izlanda għal li kullħat jista jipparteċipa fil-ċiklu fil-ċiklu aktiku iżda jirreferi għal pajzi pal Singapore iżda ma jirreferix għal l-Unjoni Ewropea jekk Kanadiżi jew Russi jew komunikaturi eh, professjonisti oħra jinsaw dwar il-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tanti tista' tkun attrajenti bekk nista' nkunu la rusa tistenna la rus u aħna nixtiequ li l-affarijiet ikunu differenti u mhux nistennew nusaw biss il-kanali biss ta' diplomazija iżda eh, possibilitajiet oħra, netwerks oħra u nagħmlu kontribut ta' siwi tal-pala Ewropej u nistennew dan mill-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi għal eh, Sedi, onorevoli Jakonsari, erba' minuti u nofs, grazzi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari Fyyle, kiitoksia. Grazzi, signora President, komissarju Fule. Grazzi ħafna tal-li ftaħt dan il-dibattitu. Etturu l-importanza tal- tal u anki l-ottimizmu tagħna għal din il-kwistjoni tal-Arktiku kollha kemm kemmi. U anki l-possibilità li l-Unjoni Ewropea xi xi darba sir membru tal-Kunsill tal-Artiku huwa prospett attrajenti ħafna. Importanti illi l-Artiku ma jiġix degradat. U napprezza li hemm riċerka li qed isir fil-dan ir reġjun xellu eżempju ta' kumpanija li waqfet tfittex għaż-żejt f'dan ir-reġun. Għax eh, fil-fatt eh, sabu li kien iżjed eh, ta' spiża mill ħasbu. Importanti li dan ir-reġun jintuża mod viżibbli ċar u sostenibbli, speċjalment billi niżguraw li l-poplu indiġenu ma jiġux affettwat. Ma jiġix affettwat. Ma nix ninsaw li dan ir-reġun mhuwiex biss massa ta' silġ, iżda anki reġun fejn sabu ħafna bliet u, u nis li jgħixu hemmhekk nis indiġeni. Il-ġenerazzjoni tagħna għall-ewwel darba qed taraf għall-ewwel darba id-drittijiet ta' dawn in-nies. ċirtit ta' żmien ilu Eh, il-poplu il Sami kienu fuq il-television fil-Finlandja jinsabu fin-naħa ta' fuq tad dinja ħafna nies laqas jafu li jeżistu. Huma ma jafux dwar rezistenza tal-Unjoni Ewropea u ma jafux x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea għalihom u bekk importanti li l-Unjoni Ewropea jsir jżid viċin dawn in-nies. Dan huwa essenzjali. Nemmen li l-Kummissjoni Ewropea fil-fatt hija interessata fil-ksib ta' iżjed finanzi għal iżjed riċerka f'Rovenjemi. Għanna nizguraw li namlu ħlitna konna biex dawn in-nies indiġeni jisiru iżjed viċin il-min jieħu d-deċiżjoni jew fassal il-politika fl-Unjoni Ewropea. Mill-perspettiva internazzjonali huwa importanti li aħna nizguraw paċi f'dan ir-reġjun. Nasab li dan huwa eżempju tajjeb ta' kooperazzjoni. Il-qawwa il tal-qaqda fil-kooperazzjoni, il-ftemet li ġew firmati minn Norveġa fil-fatt waslu għas soluzzjoni fil-problema fil-Bahar ta' Barents dak huwa eżempju tajjeb ta' kif nistgħu nikkooperaw biex insolvu dawn il-problemi gbar fil-gwal tal-infrastruttura f'dan ir-reġjun tal-Arktiku u fit-tfassil tar-rotot marittimi naħseb li dawn huma dawn għandna nifokaw fuqhom permezz ta' riżoluzzjoni illi l-Parlament Ewropew qed jadotta. Għanna neħdu konsiderazzjoni il-politika dwar il-baħar ma kollha kemm meta nabbozzaw dan il-surgala huwa rapporteur għal dan. U il rapport il illi illi abbozzaħ fih u jenfasizza biċ-ċar l-istrateġija politika illi għandha tiġi mrawma f'dan il-qasam fejn għandna nifokaw fuq it trasport u l-loġistika in partikolari. Interessanti meta nisimgħu kif eh, fejn smajna li l-Komissjoni għandha l-intenzjoni li tfassal il-politika dwar l-artik tal-Artiku bl-approċċ iżjed wiesa fir-relazzjonijiet fir gwar tal-reġuni fil-Tramontana, kif se ndaħlu da kollu fil-prassi din l-istrateġija, ipprovajna għal ħafna żmien nagħmlu hekk rajna riżultati sodi fil-fatt grazzi għall enfasi li għamilt fuq riċerka u għacċar li l-Komissjoni għet għamil sforz għall istrateġija tal-Artiku dina tkun ħaġa tajba l-Unjoni Ewropea kienet li tkun osservatur fil konsil tal-Artiku. Grazzi għal grupp Alde l-Onorevoli Jatten ma kizuċ minuti. Grazzi ħafna President fil-reġjun Arktiku hemm l-ilma hemm is-silġ u hemm in-natura iżda lil minn hekk hemm ukoll 4 miljun ruħ li jgħixu hemm. Dawn in-nies iridu jiżvillu iżvilupp u jridu jaċċertaw illi jkun hemm ċertu attività ekonomika fir-reġjun tal-Arktiku mekk għandna bżonn investiment tkabbir Iżda dan għandu jiġi infassal fuq il-prinċipji ta' svilupp stontelibli u l-protezzjoni tad diversità bioloġika fil-politika artika tal-Unjoni Ewropea hemm nuqqas ta' strateġija u l-grupp tiegħi jappoġġa l-idea li l-istrateġija artika tal-Unjoni Ewropea għandha tinġib fis u għandha tkun komprensiva wkoll. iridu nieħdu konsiderazzjoni l-ekonomija l-ambjent u il-bnedmin. Nixtieq nirringrazzja lill kummissarju Fuller illi enfasizza il-kwistjoni tal-ċentru informattiv tal-artiku li huwa importanti il-grupp liberali fil-parlament tal-appoġġ tiegħu għal dan il-proġett l-Università tal-Lapland qed jagħmel użu tan-netwerk tiegħu biex jivvaluta l-iżviluppi u Jiena ħerqan li nara ċ-ċentru il-grupp liberali appoġġa wkoll irrida li jkun hemm eh, stat osservatur li li hemm ċertu pożittività u avvantaġġ l unjoni Ewropea u avvantaġġ l kunċill artiku u jam ikun ta' benefiċċju għal nies tar-reġjun ukoll. Il-mistoqsijiet dwar it-tramuntana huma mistoqsijiet li għandhom sibu postom fl aġenda tal-Unjoni Ewropea u qed nieħu pjaċir li qed isir dan id-dibattitu nispera illi darbohra jirġaj jkollna dan id-dibattitu iktar kmieni matul il-ġurnata l xi ħasra li għandna nagħmlu dan ħin ta' flaxija. Aktar minn hekk, nixtieq nenfasizza illi l-Parlament Ewropew mandu ebda korp individwali illi jaħdem bil-kwistjonijiet artiċi. Forsi dan jaf ikunem. hemm. Naħseb illi din taf tkun utli illi dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati fl-aġenda. Naħseb li nispera din hija aġenda li nistgħu naħdmu flimkien fuq fil-ġejjin ukoll. Illa lix naħseb illi dawn huma kwistjonijiet li għandhom jingħataw iktar importanza anka fil-Kummissjoni kif ukoll fl-Unjoni Ewropea għal-ħodor is-Sur Tarand. Grazzi. Ser nitkellem bl-Estonjan biex nuri ftit solidarita għal nis li jiexu fl-Artiku. 37 xar ilu fl-2010 fl-istess emiċiklu kontet nitkellem dwar l-istess kwistjoni il-Kommissjoni kienet irrappreżentata mill-Katrin Ashton u tlabta biex nuri ċertu idealizmu nagħmel proposta illi l-komunità internazzjonali biex ikun hemm moratorju fuq l-isfruttament ta' riżorsi naturali fl-Artiku. Ħafna kollegi u kif ukoll l-istess rappreżentanta Olja qalu li biex ikun iktar realistiku biex inkun onest ma ħsibx li kien ikun hemm daqshekk idealizmu fil-Kummissjoni iżda iżda ħassejt l-obbligu li nenfasizza dal-punt. Il-Kummissjoni ma ħafna ma ebda realizmu jew pragmatizmu. kieku ma konniex ikunu situazzjoni fejn il-Kommissjoni ma tix tisma' iktar minn 48 punt ta' azzjoni li ġew suġġeriti fl-2008. M'għandekx tkun euroxettiku Ingliż li tkun taf li kull darba li kun hemm problema il-Kommissjoni dejjem ser tinvinta istituzzjoni. Forsi għal istituzzjonijiet tal supervizjoni bankarja jew eh, aġenzija ta' monitoraġġ oħra. Iżda kieku ħloqna xi ħaġa għall-artiku, għandna baġit tal dalem għandix. Il-Kommissjoni naqset l-finanzjar fil-perspettivi li miss b-12% meta mqabbla mal-figuri li semma Sur Fuller. Aħna rridu nsiru osservatur permanenti fil konċil Artiku, iżda il servizz stazzjoni esterna tagħna għandu s-servizz għal dan li m'għandux. Li nixtieq ngħid huwa illi m'għandix lesti illi nieħdu dak il-siġġu fil-Konsil Artiku iżda għanna nkunu lesti illa li għalix ċar iktar iktar ċar li għanna bżonn approċ realistiku lejn il-problema ta' tibdi fil-klima. Id-dinja għandha bżonn governanza internazzjonali tal-Artiku biex tasal għal dan. Għandna viżjoni dwar x'inhuma l-kondizzjonijiet u skont liema standards dan jaf ikun possibbli biex isiru dan l-użu ta' daw ir-riżorsi kif nkunu nistgħu nużaw il-forzi armati fl-artiku jekk hemm bżonn, kif se nidisviluppaw il kapacitajiet ta' sokkors. Naf li l-maġġor parti minnkom Komaw ma jappoġġaw illi l-artiku għandu jiġi dikjarat bħala zona protetta internazzjonalment, zona naturali protetta. Iżda nistantikom eżempju mill-Estonja. Ferran Brangel li kiber fl-Estonja ta' isem l-gżira partikolari fl-Oċean Artiku minn kelli qatt ma żar din il-gżira iżda iżda iċ-ċittadin il-kaptan Amerikan li wasal għal din il-gżira 45 sena wara ta' l istess isem. Issa hemm riserva naturali fejn hemm proibizzjoni ta' produzzjoni naturali għal dawk il-nies li jgħixu hemmhekk. Dina ġiet konfermata mill- Prim Ministru Medvedev is-sena l-oħra jekk dawn in-nies jifmu il-bżonn ta' dan għaliex aħna għandna bżonn iktar idealizmu, pragmatizmu anke fil-Kommissjoni. Grazzi. Għal grupp Onorevole Marzi Minuto, minu, Minuta. Grazzi, naħseb memxejn iktar tal-ġen mill-li hemm fil-ambitu materjalistiku kapitalista fostom il-fat illi qegħdin jinħallu il kapeb tas silġ. Forsi 40 sena oħra ma jkunx hemm iktar silġ, jolow libra, u jkun hemm effetti fostom iż-żieda fil-tisħin tal-pjaneta dawn għandhom ikunu verament problema jolow il-livelli sa kważi 7 metri mhux biss Bangladesh, mhux biss il-Maldiv, Londra, Dublinu, Los Angeles, kollha se jiġu merqa. Li hija problema għal miljuni ta' persuni u għal pjaneta tagħna ħafna drabi huma ta' interess għal dawn il-kumpaniji ta' żejt biex jiksbu iktar ma' riżorsi naturali u nisu bħala Katrin xten qegħdin jilqaw il-ftuħ tal ta' rotot ta' bastimenti nar is-sibt li ġej organizzazzjoni ambjentali ħaj jitolbu ġurnata ta' azzjoni biex jibatu messaġġ ċar soluzzjoni sostenibli tfisser illi neħelsu mill-kapitalizmu u ngħaddu għal sitwazzjoni fejn ma nużawx iktar il-fossili bħala fossil fuels bħala materja prima. Sur Marfi, taċċetta blue card? Grazzi kollega l-ewwel net taċċetta l-fatt li l-popolazzjoni li hemm għandha id-dritt tal-iżvilupp u t-tieni qed tieħu nota wkoll illi ma kienux il-kapitalisti iżda kienu kien bastiment icebreaker illi kisser ċiniż illi wasal fil-North Pole u mhux qed nitkellmu dwar kapitalizmu apparentament qed nitkellmu dwar il-komunisti ċiniżi illi jridu jakmu dan it-territorju b'dal-mod. Grazzi. Jina naqbel eh, id-drittijiet dawk il-persuni li jiexu hemm ma naħsibx illi huma jaqblu mal-erda tal-ambjent fej jiexu ma naħseb naqblu dwar kif nistgħu niddefinixxu pajjiżi bħala kapitalisti jew komunisti għax għandek dittatur eh, fej dan jissemma komunist ma jfissirx li ma jkunx kapitalist qed titkellmu dwar gruppi differenti ta' imperialisti, Ċiniżi, Russi, Iva, Stati Uniti, Iva, Kanadiżi u issa l-Unjoni Ewropea qed jipprovaw idefsu sobajhom kollha għandhom interess minn sa jitlef huma n-nies li jgħixu hemm in-nies li għandhom darhom hemmhekk u niskol tad-dinja kollha. Grazzi. Grazzi il-kellima l-oħrajn. Onorevoli Essajja minuta u nofs. Signora President, Kommissarju, f'Mejju il kunsill tal-Artiku ser jiddeċiedi jekk l-Unjoni Ewropea ser issir osservatur permanenti fil kunsill U fil-Parlament Ewropew konna qed nasbu jekk għandni xi kontribuzzjoni ġenwina biex nagħmlu lejn din il-kooperazzjoni għanniex objettivi sostenibli għall-istrateġija artika. Il-komunikazzjoni tal-2012 tat ċertu linji gwida u nixtieq insemmi il-rapport preċedenti mis Surgala dwar il-politika sostenibli tal-Unjoni Ewropea u f'dak ir-rapport sar referenza b'mod bilanċat għat-turizmu setturi oħrajn importanti fir-reġjun Arktiku. Iżda fl-istess ħin intwera interess fid-drittijiet tal-popolazzjoni indiġena. Għanna bżon ta' pjan, pjan ta' żvilupp sostenibli dik ir-reġjun u rridu kif qal is-Sur jekk għandniex namlu dan iċ-ċentru ta' informazzjoni għall-Artiku. Mux sorpriża li ħafna Finlandiżi tkellmu dwar dan id-dibattitu. Iċ-ċentru ta' Rovjanmi ċertament huwa lest biex jaħdem u jagħmel dan ir-rwol għall istrateġija Ewropea għall-Artiku. Brat grazzi. Sir Gallagher. Grazzi, grazzi President. Il-protezzjoni tal-Artiku, tal-Reġjun Artiku, tal u l-armonija ma dan il-podin il-popolazzjoni importanti dejjem għanna dejjem nirrikonoxxu il-bżonn illi nipproteġu dawn il-komunitajiet naċċertaw illi tħassib l-interessi tagħhom jiġu rikonoxxuti mill-Unjoni Ewropea. Ikolli ngħid li kull darba li nżur hemmhekk dejjem niġi nfakkar li l-Parlament Ewropew qed jipproponu jopponu il-bek tal-ġlud tal-ballottri tagħhom iżda il-kapacità tiegħi bħala parlament bħala rappresentant tal-parlament jiena attendejt diversi laqat mal-kollegi mill-Kanada, Danimarka, Finlanda, l-Islandja, Norveġa u l-Istati Uniti, il-Komitat kien minn ta' qoddim fid-diskussjonijiet f'dan l-ambitu il-kooperazzjoni ser tkompli fil-laqa li mis li ser issir f'Ġunju fin-Norveġa u tkellimt dwar il-bżonn l-Unjoni Ewropea issir osservatur permanenti tal-Kunsill Arktiku. u jina krit jina nħu pjaċir din l-applikazzjoni mill-Kommissjoni nispera illi din tkun mill-qwa b'mod pozittiv. Grazzi. sur Gallagher taċċetta blue card. Kollega, inti għadek kem semmejt illi l-indiġen, n-nis indiġeni kienu li jiexu dak il-post ma ħadux pjaċir fid-deċiżjoni li ħadet l-Unjoni Ewropea mill-autoritajiet tal-proibizzjoni tal-beħ tal-ġlut tal-ballottri. Taf li jem eżenzjoni li jenatat il-dawn in-nis li jistaw fil-fat ibijaw il ġlut tal-foki u importanti li nipreċizaw. Mish jina naf, naf li jem deroga, iżda fil-fat mish l-opinjoni tijaj l-opinjoni ta' dawk il-nis fil-Greenland li għandhom ħazna kbira ta' dawn il-ġlut dinja opinjoni iżda hija faqwa fatt Iżda jekk inti titkellem darbohra illi dawn in-nies li qegħdin fil-Parlament u inti tiltaqa' magħhom li għandhom daqshekk ġlut, għandhom ħażna kbira daqshekk ta' ġlut irridu naraw l-eżitu tal-kawża li se tkun deċiżjoni li se tittieħed fix-xhur li ġejjin. Rridu nistennew naraw, grazzi. Grazzi il-kollega Ikhut. Minuta. Grazzi ħafna. L-istrateġija tal-Kommissjoni għal-Reġun tal-Artiku hija daqsxej skarsa. Tkellimtu dwar responsabilta qed titkellmu dwar attivitajiet ta' tħaffir livelli ta' riskju baxx xi tfisser il-Kummissjoni b'dan? X'qed tfisser? Hemm kumpaniji li qed jitkellmu dwar il-fatt li jixtiequ jikkanċellaw il-pjanijiet tagħhom ta' tħaffir qed jgħidu li mhux jħaffru f'xi raġunijiet partikolari għaliex hawnhekk huwa post li huwa sensittiv ħafna tisħin tal-pjaneta global warming. il qed għetajt ma redux li jsir da rridu inħarsu, nipproteġu ir reġun li qed jitkellmu huwa qed jaċċettaw attivitajiet ta' tħaffir livelli ta' riskju baxx. Is-sur Preda. Grazzi jiena rapporter dwar l-Islanda u Jiena nieħu interess l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fir-reġjun Arktiku. L-Islanda huwa pajjiż żgħir bir-rwol importanti f'dan ir-reġjun u xhieda ta' dan huwa illi il-kap tas segretarjat tal-Konċill Artiku huwa persuna mill-Artiku l-ewwel laqa sessir Frejkjavik koll. U bi pjaċir nixtieq ngħid illi fl-aħħar diskussjoni li kellna wassalet għal politika dwar l-artiku mill-Kommissjoni, il-Konċil tal-Artiku wkoll saħħaħ il-kapacità politika amministrativa issa wasal iż-żmien biex din l-istituzzjoni naħseb illi tinvolvi diversi azzjonisti oħrajn l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi ħafna lejn ir-riċerka f'din iż-żona mill-2007 sa 2013 eh, allokajna 20 miljun euro għal dan l-an. U jiġifieri il parteċipazzjoni tagħna bħala osservatur permanenti fuq il-Kunċill Artiku hija kwistjoni ta' partenarjat responsabbli. Dan mhux il-każ għal kandidati oħrajn għal dan l-status. Fl-opinjoni tiegħi ċina kull ma jagħmlu jfittxu l-interessi tagħhom l-Unjoni Ewropea qed turi illi dan meta tkun qed ibbażata fuq valuri u regoli il-kooperazzjoni hija l-aħjar mezz biex tiżviluppa dak ir-reġun partikolari. Il-pajjiżi fir-reġun Artiku huma familjari b'dan it-tip ta' eżempju. Grazzi, Sur Bellet. Grazzi, President, Wadwa Tajba, kollegi, pala rapporter fil-Komitat tal-Industrija. Nishtiq nifoka fuq il-kwistjoni partikolari għat fittix tal-gas u għazzejt fil-reġun artiku li semma diġa. Aħna ġa segwejna xamlet xell fl-Alaska u dan wera illi l-operazzjonijiet fl-artiku huma operazzjonijiet diffiċli perikolużi, perikolużi għal nies għal ħaddima u għal natura, għaw ħafna li talbu moratorju fuq it-ħaffira żejt fl-art fil-reġjun Artiku. Aħna nafu il-koll barra kas partikolari tal-Green ta' Greenland illi l-Unjoni Ewropea m'għandix ebda ibra artiċi madana kollu fil-labbozz il-ġdid tal-operazzjonijiet tal-gas u għaż-żejt Aħna daħħalna obbligu partikolari għal kumpaniji ta' tfittxija ta' żejt u l-gas biex jirrispondu għat nġis biż-żejt din hija dan obbligu leġislattiv xhieda u tapplika għal min qed iħaffar fil-artiku aħna Nisperaw li dan l-istrument jissaħħaħ fil-Konsill Artiku, nisperaw ukoll li bħala nkun namlu dan bħala osservatur permanenti anke fil-kontest internazzjonali tagħkom fil-Kummissjoni mal-Azzjonisti ewlenin f'dak il-Kunsill. Grazzi ħafna. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Grzib għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Ovvjament l-Unjoni Ewropea għandha influenza limitata fuq dak li qed jiġri fl-Artiku. Iżda minkejja dan, xi stati membri huma membri tal-Artiku wkoll. U l-Unjoni Ewropea wkoll qed tipprova tkun osservatur fil-Kunsil tal-Artiku. Jiena naħseb li ċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom il-status ta' osservatur bħal pajjiżi l-Polonja u din ġejja minn impenn kbir fir-riċerka u l-iżvilupp fid-dawl tal-istazzjonijiet ta' riċerka xjentifika eh, fil-North Pole u din hija xi ħaġa li ilha ġejja. Ftit ilu jiena flimkien mal-kollegi ibat eh, erba' emendi u qed gost li ċertu E, prinċipji li kienu jinsabu fl-emendi li batna aħna ġew riflessi, partikolarment il-kwistjoni tal-infrastruttura ta' riċerka biex jiġi eżaminat il-qieħ tal-bahar biex nintraċċaw rotot tal-bahar u ingħataw aktar ġew allokati aktar minn 200 miljun euro għal din ir-riċerka. Ovvjament dan mhux biżejjed hemm min jixtieq u iżjed. Minna l-oħra aħna konvinti li Dan il-bioabitat huwa importanti ħafna għandu importanza partikolari għall-istabilizzazzjoni tal-klima, għal rizorsi naturali kif ukoll għal dak kollu li marbut mal-ħajja tal-poplu indiġenu l inwit Jina naħseb li kwalunkwe deċiżjoni marbuta ma' tibdiliet ambientali irridu jiġu konsidrati b'attenzjoni kbira. Għalhekk aħna u hekk fl-Unjoni Ewropea rridu nitkellmu dwar dan u rridu nevitaw sitwazzjoni fej ikun hemm xi ħadd li jaqbad jitfa' bandiera fil-qieħ tal-baħar u jgħid din tagħna għaliex hemm wisq wirt għall-Ewropa u għad-dinja uh, friskju hawnhekk. Grazzi ħafna se ngħaddu għal uh, sistema Catch the Eye, l-Onorevoli Bazescu. Presidente, Artika este o zona de importanza strategika tot. Grazzi, Signora President. Reġun tal-Artiku huwa fetwat mill-tisħin globali u bil meta bdew jinħallu il-kapeb tas-silġ ġew identifikati idrokarburi li huma interessanti għal kulħadd. L-Unjoni Ewropea dejjem għandha rwol aktar importanti biex tikkoordina l-kooperazzjoni fiż-żona kif ukoll li tiffaċċa il-provokazzjoni li qed jiffaċċa qed tiffaċċa f'dan ir-reġun. Lan prinċipali huwa il-promozzjoni tal-użu b'mod razzjonali u sostenibbli tar-riżorsi li hemm fl-Artiku mod simili għal irdunatu attenzjoni partikolari għal ħarsin tal-ambjent fiż-żona. Ir-riżorsi ta' enerġija li ġew skoperti eh, fl-Artiku irridu jiġu sfruttati b'mod responsabbli mingħajr ma nagħmlu ħsara għall-ekosistema. U jiena mħasba b'mod partikolari mill-fatt li f'din iż-żona jista' jkun hemm verament eh, ġlieda għar riżorsi Grazzi. Issa nordi l-kelma lil onorevoli Karax. Mikrofonu. Sur President, Komissarju. Jina xtaqt ninforma l-membri li il-ġimal diħla se jkun hemm konferenza parlamentari tal-Artiku. Issa jiena ħankun qed nirrepreżenta din il-Kamra waqt dik il-konferenza. U jiena ħankun qed nagħmel emendi fisem il-Parlament għal konklużjonijiet taħħarin. jisikun najt najt mod partikolari li il-laqa ta' Mejju tal-Kunsil tal-Artiku għandu jiddeċidi dwar l-istatus ta' osservatur permanenti. Iżda aħna konxi tal-fatt li jista' jkun hemm imblukkar mill-Kanada u Russja. Hemm bżonn li nużaw il-kuntatti kollha tagħna u l-kanali kollha biex nippruvaw nassiguraw li jkun hemm votazzjoni favur l-emendi tiegħi f'Mejju. Aħna għandna tliet stati membri li għandhom erba' membri, għandna l-Islanda li hija pajjiż kandidat, għandna sitt osservaturi, u aħna għanużaw il-konferenza parlamentari tal-ġimgħa dieħla biex inqajmu dawn il-punti kollha sabiex niprofaw nqajmu kuxenza fuq il-strategija komuni u nixtieq nitlob lill kummissjoni sabiex tappoġġana fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna sa il-kelma lill-Kummissarju Fuller. Grazzi, Signora President, membri onorevoli. Jena nixtieq nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet verament ta' valur tal-lejla Dan il-Parlament kien motur importanti wara l-iżvilupp tal-politika tal-Unjoni Ewropea fuq l-Artiku u llum għal darboħra enfasizzajtu li l-Artiku huwa reġun li jaffetwana il-koll wek. Kien hemm numru ta' referenzi għal popli indiġeni u jiena nixtieq ngħid mod ċar li l-Unjoni Ewropea se tħares lejn modi xirqa sabiex nassiguraw li rappreżentanti tal-Artiku tal-popli indiġeni tal-Artiku jiġu informati u konsultati fuq il-politiki tal-Unjoni Ewropea li affettwawhom u natuhom pjattaformi xirqa biex jippreżentaw it tħassib tagħhom lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. B'dan lan, il-Kummissjoni u s Servizz ta' Azzjoni Esterna ħanżidu l-isforzi tagħna biex inkomplu id-dialogu regolari bejn dawn il-popli indiġeni. U flimkien magħhom. Intom għamiltu ċamiltu ċara li l-artiku innifsu se jkollu bżonn appoġġ biex jiffaċċa l-sfidi ambjentali u ekonomiċi kbar li għandhom rilevanza mhux biss għal ġenerazzjoni tal-lum iżda wkoll dawk tal-ġejjieni. Għalhekk huwa importanti nikkoperaw għandna bżonn nieħdu ċertu responsabilità u nagħtu kontribuzzjoni. U f'dan il-kuntest nixtieq infassal ftit dwar il-kwistjoni ta' tħaffir fl-artiku hemm stati li għandhom interessi li r-riżorsi ta' l-artiku fl-art, fil-baħar u anka fuq il-livell tal-qiegħ u anka taħt il-qiegħ jiġu użati b'mod sostenibbli li ma jikkompromettix l-ambjent tal-artiku u jibbenefikaw ukoll il-komunitajiet lokali. L-Unjoni Ewropea m'għandix eh, kosta diretta mal-Oċean Artiku, il-maġġoranza tar-riżorsi magħrufa tal-lum jinsabu fiħdan il-frontieri taż-żona tal-200 mil u jew il- l kontinentali tal-istati tal-Artiku. Issa, waqt dan id-dibattitu kien hemm ukoll enfasi fuq kooperazzjoni ma' pajjiżi oħra U aħna diġà qegħdin intensifikaw id-diskussjonijiet mal-Istati Uniti u anke mal-Kanada fuq il-kooperazzjoni dwar riċerka fl-Artiku. L-Unjoni Ewropea stabiliet dialogu regolari fuq kwistjonijiet tal-Artiku man Norveġa u tagħmel skambju ta' opinjonijiet anke mal-Islanda sabiex inkunu nistgħu nsibu sinerġiji ta' politika. Aħna għandna wkoll għafas ta' kooperazzjoni ta' suċċess mal-Islanda, Russja u n Norveġa permezz ta' dimensjoni ta' tramuntana. Is-subija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Groenlandja se jiftaħ opportunitajiet ġodda importanti sabiex inkunu nistgħu ngħinu. Issa l-iżvilupp addizzjonali tal-politika tagħna wkoll ħadd tiġi affettwata mill-applikazzjoni tagħna bħala osservaturi quddiem il-Kunsill tal-Artiku. Iżda, qabel ma nenfasizza Punt importanti u segwitu għal kumment tal-Onorevoli Karas ftit sekondi ilu jiena nixtieq għawek niqaf sekonda. Il-politika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Artiku, il-komunikazzjoni eh, tal-2012 mhijiex strateġija, għada mhijiex strateġija. Din il-politika tal-Artiku ilha t żviluppata mill-2008 u għada għaddejja mill-fażijiet ta' żvilupp. Dawn id-dibattiti pal dan id-dibattitu li nagħmlu bħalissa dawn jgħinu sabiex inkomplu nibnu u anka nirfinaw l-affarijiet sabiex xi darba inkunu nistaw nippreżentaw dokument li nistaw insejħulu strateġija. Ġbir dokument li mbagħad jkun eh, appoġġat minn kooperazzjoni mill-viċin bejn rappreżentanta olja minnaħa u l-Kummissjoni ovvjament permezz ta' um, pozizjoni ta', ta zewċ ruoli u nassikuraw il-kooperazzjoni. Issa, il-komunikazzjoni tal-2012 u il-dokumenta ħidma tal-istaff fuq l-inventarju fil-qafas tal-izvilupp ta' politika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Artiku indirizzat il-maġġoranza tal- tal-biet tal-Parlament Ewropew, mod partikolari dwar koerenza ta' programmar ta' riċerka reġjonali kif ukoll it-titjib tal-kondizzjonijiet eh, tal-popli indiġeni u r-relazzjonijiet magħhom. Kien hemm numru ta' partijiet li parteċipaw b'mod attiv fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsil tal-Artiku. U f'dan il-kuntest nixtieq nirreferi fil-qosor ukoll għal kwistjoni tal-finanzi l-opportunitajiet ta' finanzjar f'dan il-kuntest qed jiġu investigati bħalissa. U dan fid-dawl tal-MFF. L-Orizzont 2020 programmi reġjonali u transkonfinali huma x'aktar ħajkunu elementi u żoni ewlenin fiħdan l-enfasi dwar l-artiku. Issa kemm morru lura għall-applikazzjoni tagħna bħala osservaturi permanenti. jien Nirringrazzja dak li qallu l-membru onorevoli Karas. Aħna nafda nittamaw li il-Kunsill tal-Artiku ħajaslu għal deċiżjoni u jarfu b'mod partikolari il-kontribuzzjoni sinifikanti li l-Unjoni Ewropea tista' twassal għal dan ir-reġun tant importanti. Grazzi ħafna. Grazie Kommissarju. La... Grazie Kommissarju, nalqu diskussjoni il-votazzjoni ħassir waqt il-plenarja ta' ġunju. Is-seduta li mis ħassir għada il-ħamis 18 ta' april mid-disa sassatej u mit-tlieta u